Eh, illi tirrispetta il-liġijiet kollha. Dan huwa nixtieq nagħmel f'kull miżura naturalment il-Kummissjoni għandha tkun accountable lejn il-Parlament u bla dubju ħal tirissodisfa dan l-obbligu. Aħna qed niddiskutu eh, fl-opinjoni tiegħi rapport importanti ħafna U meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni, naħseb li diskussjonijiet li sej eh, se jseħħu issa eh, fil-Parlament u l-Kunsill u biex noħolqu il-miżuri rridu naraw eh, l-estensjoni tal-ksur rridu niddefinixxu l-artikolu 7 u anki l-interpretazzjoni tal-artikolu 7 dan għandu jkun kollux għandu jkun ċar, m'għandux ikun hemm żoni griġi grizi fuq li ma strumenti għandhom jiġu applikati. U allura aħna tkellimna mal-servizzi legali tagħna u aħna determinati illi se naslu għal biex u strument ċar daqs il-kristall illi jiġi applikat meta jeżistu ċerti ċirkostanzi u ħajkun metodu sempliċi ħafna ta' applikazzjoni tal-istrument l-istati membri eh, jiġu mitluba jgħatu l-input tagħhom biex naraw kemm kontribuzzjonijiet biex intejbu l-istrument biex namluħ iktar eh, komprensiv u li kun jista' jiġi applikat dejjem u eh, nittamaw li wasal għal rispett sħiħ tal-liġi kollha u aħna għandu jkonna responsabilitkajt kollha rridu aħna nirsolvu il-problemi kollha biex kwalunkwe situazzjoni weħet ikonna se jkollna l-istrumenti adatti. Aħna naturalment qegħdin ħarsu lejn kalendarju indikativ, hemm bżonn li nsibu risposti minnaħa tal-istati membri u aħna nittamaw illi nkunu nistaw naġixxu minnu fih wara. E, u jiena nistenna illi se naħdmu b'mod immedjat u b'mod effiċenti. Din hija kwistjoni komplikata u hija importanti li eh, l-Kummissjoni kollha biżejjed ħin biex tkun eh, titħol fil-font u taħdem b'effiċenza. U allura er-, irridu nistennew mbagħad risposti tal-Istati membri u nittama li nkunu nistgħu nimxu bliktar mod maġġel possibbli. Kien hemm insemma l-sorsi ta' informazzjoni illi qed tuża l-Kummissjoni u intkom tixtiequ eh, rapport fuq dan u din hija kwistjoni ġustifikata u anki referenza għal ġurisprudenza u anki għal sorsi tal-informazzjoni anki dawn jistaw jiġu motija lill-Parlament għax jiena naħseb li dina setejnkom lilkom biex tkunu tistaw tifmu l pożizzjoni b'mod iktar ċar. Il-prinċipju fuq kif il- l-interess individuali jista' jiġi protett hija kwistjoni kif nistgħu nistgħu niddiskutu flimkien. U fuq l-istat ta' dritt e, e, il-kwistjoni edha e, fidejkom u u dina se jkun strument importanti għal MFF futur mill-2021 sal-2027 irridu nizguraw il-dispozizjoniet ekonomiċi u budgetari ikunu għawijin u nkunu nistaw niproteġu il-flus tal-ċittadini nkunu nistaw niproteġu anki ċittadini u l-interessi tagħhom. Aħna nippruvaw nisibu rimedi għal nuqqasijiet tal-liġi Ewropea u jiena norbot fuq l appoċ taħkom fil-isforzi tiegħi biex intajjeb il- Noqqasiet fl-iktar minni possibli u jina nittama li nkunu nistaw nagħmel progressi din is-sena biex għal Eh, l-10 snin li għanna u dimna se jkun strumenti xirqa biex inkunu nistgħu nirsul dawn il-problemi. Grazzi għall attenzjoni. Grazzi ħafna kommissarju u eh, fissem il-Komitat Reġi l-Onorevoli Mihajlova għal-minuta. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Il-Komitat Reġi fl-opinjoni tiegħu fuq dan ir-rapport fuq id-demokrazija fuq l-istat tad dritt Drittijiet tal-bniedem huma kollha għandhom rol kruċjali ħafna. Għal fiduċja fl-Unjoni Ewropea għal kull tip ta' deċiżjoni biex timplementa miżuri għal dawk li huma nuqqasijiet fl-istat tad dritt hemm bżonn ikun hemm garanziji ċari għabbasi tal-valutazzjoni tal-impatt biex jiżgura li l benefiċjarji ħarin tal-fondi komunitarji ma jiġux milqutin b'mod negattiv. Il-kamp ta' applikazzjoni u l-livell ta' sanzjonijiet hemm bżonn ikunu proporzjonali. U abbażi eh, ta' ta' kundizzjonijiet soċjo-ekonomiċi fil-pajjiżi konċernati issa għal dak li huma eh, l-fondi strutturali Ewropej fejn il-Komissjoni timplementa l budget tal-Unjoni fil-każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fl-istat tad dritt il-miżuri u r regolament ta' dispożizzjoni ġenerali tista' tiġi applikata biex inkunu nistgħu ntejbu u nsaħħu l-protezzjoni tal-utenti u tal benefiċjarji aħħarin fejn il-Kummissjoni bżonn tagħmel monitoraġġ tal-istat tad dritt fl-istati membri u tiżgura li l-istituzzjonijiet tal-istati membri jkomplu jħallsu l pagamenti li huma jkunu impenjaw ruhom fuqhom. Issa fisem il-Kumitat eh, AFCO Onorevoli Scholz, grazzi ħafna President, Kummissarju, fisem il-Kumitat AFCO nixtieq intenni l-fatt li huwa importanti li nħarsu l budget tal-Unjoni Ewropea minn qasijiet ġenerali għal dak li huwa l-istat tad dritt fl-istati membri iva hemm rabta b'dan u l-implementazzjoni tal-budget fid-dawl tal-prinċipji ta' ġestjoni soda l-indipendenza u l-imparzjalità tal-ġudikatura ħaġa essenzjali u aħna bħala Kumitat AFCO suġġerejna lill lead committees illi jesistu obbligi fl-istat membri biex jaħdmu lejn dan lan u jimplementaw dan mod speċifiku fl-interess ta' solidarjetà finanzjarja fl-istati membri u biex ikun hemm din il-garanzija anke fil-liġi li aħna nixtiequ l-Kummissjoni tiżgura ruħa illi l-interessi ġustifikati tal benefiċjarju utenti aħħarin tal-fondi jkunu garantiti u għaldaqstant nixtiequ li l-Kummissjoni tobbliga ruħa li tieħu miżuri biex tiżgura ruħa illi jkun hemm valutazzjonijiet mogħtijin dawk li huma l-pjanijiet baġitarji nazzjonali. Naħseb li l-Parlament Ewropew ma jridx biss ikollu d dritt tal-informazzjoni hemm bżonn ikun ferm iktar involut. Dan il-proċess hemm bżonn ikun eh, mressaq b'mod trasparenti u proporzjonali. Grazzi ħafna Issa nistgħu immorru għal gruppi politiċi u nibdew fisem il-PPE l-Onorevoli Gressla għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, eżis kollegi. Kommissarju. Għanna numru ta' artikli hawnhekk quddiemna, imma jiena għandi ħafna tama l-ewwel regolamenti li ħares il-kwistjoni il kwistjoni fondamentali ta' nuqqassi ġeneralizzati fir-rigward tal-istat ta' dritt fl-istat membru għalhekk nilqa lill-rapport u nirringrazzja lill-kollegi. Dan hemm bżonn jindirizza wieħed minn nuqqasijiet tal-Unjoni Ewropea jiġifieri dawk l-istrutturi korrotti fl-istat membri din naraw problemi fejn rappreżentanti tal-gvernijiet qed jużaw il-pożizzjoni tagħhom bħala kap tal-gvern biex forsi eh, jgawdu iktar huma il-ħbib tagħhom u qegħdin jiksbu mod illegali eh, fondi Ewropew. Lek dan ir-regolament jagħmilha possibbli biex din kwistjonijiet jiġu eh, solvuti u għaldaqstant proċedura li ma tkunx regolament mhux eh, setejna ħafna waqt li hawnhekk ikollna kwistjoni selettiva għalhekk huwa importanti li nindirizzawha u kummissarju naħseb illi ilna nixtiequ dispożizzjoni bħal din fil-Kumitat tal-Budget, pereżempju x'jiġri f'każ ta' frodi bil-finanzjament tal Ewropej aħna ma nistgħux naġixxu sa' membri ma jaġixxux lanqas għax il-poplu mbagħad fil-pajjiż ikkonċernat huwa mħasseb u għalhekk ikun hemm limitazzjonijiet imposti ma' hekk inkunu nistgħu nittrattaw dawn il-kwistjonijiet mhux tant il-frodi tat-taxxa imma naħseb li tkun dispożizzjoni li tgħinna illi nittrattaw abbużi radikali aħjar fil-futur. Grazzi ħafna fisem il-grupp tal-SND l-Onorevoli Ajala Sender għal żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna, President. Iva, nixtieq nirringrazzja ħafna iż-żewġ rapporteurs u l-xogħol li għamilna u li għamlu. Ovvjament jiena kont preferejt direzzjoni diretti u politiċi fil-Kunsill u mhux tkun il-Kummissjoni u l-Parlament illi jkollhom jagħmlu xogħol fejn fl-aħħar mill-aħħar jiġu mill-qutin finanzjament tal-Unjoni Ewropea li diġà ma tantx għandhom reputazzjoni tajba minħabba n-nuqqasijiet, imma kif qalu l kollegi għandna test tajjeb ħafna fejn nistgħu ngħidu illi nistgħu nħarsu iktar il-fondi u għalhekk meta għandna eh, ġudikatura indipendenti li tkun waħda indipendenti ta' veru ma nistawx mbagħad ovvjament ikun hemm eh, il-ħarsien tal-fondi Ewropej illi mbagħad jorqtu lill-utenti aħħarin, iċ-ċittadini. U għalhekk għandna bżonn ukoll ninbidlu nemendaw Eh, l-operat tal-gvernijiet mhux bi kastik finanzjarju ma da mhux għal skapitu ta' l-utenti aħħarin. Jiena nifhem eh, imma naħfu wkoll id-deċiżjonijiet anki fil-kamp ta' applikazzjoni, pereżempju tal-Parlament, permezz tar rapporti fuq id-drittijiet tal bniedem pereżempju fl-Unjoni, dejjem hija ħaġa illi hija għodda tajba imma nittama illi hekk inkunu nistgħu naslu għalija dan huwa test tajjeb li jekk inkunu nistgħu nispjegawh u nimplementawh eh, nkunu nistgħu anki l ma dak li għadna dal-ħodu illi hija l-Ewropa illi eh, tħares u għandha bżonn għal daqstan nattivawa u għalhekk dan it-test naħseb se jservilna. So, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa fisem li e CR l-Onorevoli Tsar Neski għal minuta. Grazzi ħafna. President, Komissarji, Komissarju, Sinjuri. Naqbel mal-kollegi li ħadu l-kelma qabbi mal-Onorevoli Ajala Sender nabżon inħarsu l-Ewropa minn dak li jixtiequ jeqirduha. Imma Nsaqsi min jixtieq jaqret l-Ewropa. ma dawk illi taw bidu għal mowġa ta' euroxettiċizmu fl-Istat Membri dawk li qed jinterferixxu fil-affarijiet interni tal-Istat Membri jew in-nies illi qed jirreżistuhom, pereżempju fit-toroq jew fl-elezzjonijiet Rajna dan il-fenomenu f'ħafna stati membri fil repubblika Ċeka, l-Polonja, l-Italja, l-Ungerija, l-Awstrija. Is-sur sarba ma kellu raġun meta tkellem fuq il-kaxxa ta' Pandora, imma din mhijiex kaxxa għandna bżonn niftħu. U lanqas b'leġiżlazzjoni li ma tantx tkun infassla sew, il pajjiż ta' Sur Ettinger, ovvjament, għandu dritt illi jeleġi <clears throat> il-President tal-Qorti Kostituzzjonali aħna ma rridux ninvolvu ruħna fl-affarijiet interni tal-Ġermanja, imma bil-kontra hemm bżonn ikollu jgħod ta' xi mill-pajjiżi illi qed jattakkaw l-Ungerija, ħana eżempju. U huma ġew eletti demokratikament wara kollox. Issa fissem il-grupp ALDE l-Onorevoli Jaterneki. Grazzi ħafna, President. Kivija. Nixtieq nirringrazzja kiva. Istat ta' dritt huwa prinċipju fondamentali ta' kull stat demokratiku u jekk eh, dan il-vallum mhuwiex rispettat huwa impossibbli għall-istati membri joperaw u jaħdmu flimkien. u jaħdmu fl-interess ta' ċittadini tagħhom iċ-ċittadini mbagħad ibatu bħala riżultat. Stati membri għandhom bżonn jirrispettaw ċerti kriterji u għandhom responsabilità komuna li għandna bżonn nirrikonoxxu. Din hija proposta tajba imma forsi kellna stennijiet kemm xejn iktar ambizzjużi ma naf li ma nistgħux insolvu l-problemi kollha imma almenu ir rapport se jħares il-Finanzjament Ewropew u jiggarantixxi illi jkun hemm responsabilità u trasparenza fl-ispiża. Jiġifieri jekk jeżistu nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat ta' dritt fl-istati membri hemm bżonn illi jkun hemm provi biex juru biċ-ċar illi kien hemm xi ksur eh, tal-prinċipju tal-istat tad dritt. Jiena żgura li l-implementazzjoni ta' dawn l-istrumenti se jkunu diffiċli fil-ħajja ta' kuljum. Aħna suġġerejna xi titjib imma naħseb li jkun diffiċli għalina biex inkunu nistgħu niksbuhom jiena għandi tħassib kbir fuq il-protezzjoni tal benefiċjarji aħħarin minix ċerta xejn kif se naslu x'nħuq dan lan. Il-grupp tiegħi lest jappoġġja dan ir-rapport imma naħsbu li huwa ftit wisq kumpless u burokratiku u lek għandna riservi kbar. Issa fisem il-Gwe NGL l-Onorevoli Ni Riada. Grazzi ħafna. Għandi xi ftit ħassib ukoll diffiċli ħafna illi nifmu U anki jekk qegħdin nitkellmu fuq l-istat tad dritt, dak li qed jiġri huwa li qed isir strument politiku u għalhekk huwa diffiċli nimplementaw ir-regoli f'direzzjoni waħda bad direzzjoni oħra għalhekk hemm ħasba sew minħabba l-implikazzjoni tista' jkun hemm f'ċerti pajjiżi. Se jkun hemm vantaġġi għal pajjiżi sinjuri, imma jidhirli illi qed toħolqu sitwazzjoni fejn il-pajjiż mhux se jkun responsabbli għal finanzjament li jirċievu imma għandna bżonn inħarsu l-baġit tagħna u għalhekk inħoss li l-Kummissjoni mhux suppost ikollha dan il-livell ta' poter. Il-Kummissjoni ma tridx tikollha dan il-poter kollu biex tieħu deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu l-istata ta' ċerti pajjiżi. Il-Kummissjoni kuntenta ħafna li tieħu pass eh, lura meta tara x'qed jiġri fi Spanja u sitwazzjoni fil-Katalonja meta jridu vot il-Kummissjoni toqgħod lura ma tgħid xejn fuq in-nies illi jixtiequ l-vot. Imma issa għandna proċedura kif nistgħu niżguraw l-ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet kummerċjali. Naraw li se jkun hemm vantaġġ għal dawk illi qegħdin mal-Kummissjoni u għalhekk għandna bżonn ta' iktar ċarezza u dan nistgħu narawh meta naraw is-setat differenti illi jirrenjaw f'ċerti pajjiżi. Qegħdin naraw li f'ċerti pajjiżi mhumiex se jirċevu protezzjoni kif suppost, ma naħsibx li jekk għandna bżonn nimxu quddiem il-qorti tal-awditur diġà teżisti fl-Unjoni Ewropea ma rridux naraw dak li qed jiġri politikament. U għalhekk insaqsi lill-Kummissjoni biex terġa' tirrevedi l-affarijiet u tneħħi xi ftit ta' poter mill-kapaċitajiet tagħha. Grazzi ħafna. Issa fisem li FDD l-Onorevoli Anet għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President. Naħseb li dan id-dibattitu l-kwistjoni kbira hija li huma ċ ċirkostanzi tal-użu tiegħu. Jekk qegħdin titkellmu fuq frodi, fuq il-flus ta' kontribwenti użat ħażin din hija ħaġa waħda u ovvjament jiena in primis se nkun qed nopponi eh, ħaġa bħal din li flussi jużati eh, fraudolenti ma jekk din nitkellmu fuq fatt li l-Unjoni Ewropea eh, taħseb li sat membru aġixxa b'mod illi mhux sodisfaċenti mbagħad tieħu deċiżjonijiet politiċi kontra l-istat membru din hija ħaġa oħra u jidhirli illi s-sur eh, Ċerneski għandu punt hawnhekk. Dak li ħassibni huwa l proċedura tal-aġir tal-Kummissjoni. Mbagħad il-Kunsill kollu xar biex jirreaġixxi u jaġixxi permezz ta' maġġoranza eh, kwalifikata. Jidhirli illi mhux tant huwa l pis tal-prova ma id-direzzjoni l-orjentazzjoni bil-kontra. Suppost l-ewwel ikun hemm il-prova illi xi ħaġa sejra żmerġ u mhux nistennew illi tiġi melba. U għalhekk sur President fil-ħajta kullum naseb da sedat lokal sitwazzjoni fejn hemm komissjoni mhux eletta li qed tkun hi l-imħallef qed li qed tiġġudika. U għalhekk din hija proposta biex wieħed jikkastiga jew le għabbasi eh, ta' jekk hemm xi xewqa jekk hux stat membru popolari ma l-proċedura mhux dejjem tkun użata pereżempju eh, tġużata pereżempju minn Spanja, l-Ungerija jew Polonja fejn il-perċezzjoni hija importanti, deċiżjoni tidher li tkun waħda politika u għalhekk President jekk l-Unjoni Ewropea tixtieq tipprova lil kulħadd li għandha impenna l-istat ta' dritt, allura żgur mhux forsi se ikolla Dikkopja l-aħjar prassi ta' dawk li jsegu l-istat ta' dritt. U dan huwa nuqqas kbir f'din il-proposta jidhirli. Grazzi ħafna. Issa fissem li NF l-Onorevoli Zoltek għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni Ewropea tieħu l-aħħar pass biex tieħu r-rigni f'idea s-setat kollha mill-Istati membri, il kumissjoni tkun tista' tnaqqas il-finanzjament tal pajjiżi li ma tantx oġbuha biżżejjed li l-benefiċjarji jgħidu li jħobbu l-ugwaljanza u jew hemm xi problema li pereżempju ma jħobbux l-omosessuali u għalhekk innaqsu l-finanzjament u qed nitkellmu fuq wara kollox il-flus tal-kontribwenti. Illi qed imur ukoll favur il-faħam. Pereżempju nistgħu innaqsu l-finanzjament tal-Polonja u għalhekk se jiġri hekk se tagħmel il-Kummissjoni u għalhekk naħsbu li l-Pol Exit huwa partit fejn nixtiequ noqogħdu nibqgħu fl-Unjoni Ewropea imma l-idea ta' Schumann tal-Unjoni Ewropea bil-moviment ħieles ta' nies ta' ideati, ma' lek l-Unjoni Ewropea se ssir forza li tokkupa l-Istati membri u tisfrut u tisfruttana bħalli kieku aħna kolonja u aħna se nitilqu. U għalhekk nħeġġeġ li ċittadini tal-pajjiżi kollha jreġistraw partiti bħal tagħna biex noħolqu flimkien, naħdmu flimkien u noħolqu l-Unjoni Ewropea fil-vena li suppost kienet oriġinarjament. Grazzi ħafna l-Onorevoli Montel għal minuta għall-ennaj. Grazzi ħafna President. L-artiklu 3 Dikjarazzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem hija iktar ċara. Il-prinċipju ta' kull sovranità qiegħda fin-nazzjoni ma jiex ikun hemm entità jew individwu li jista' jgħid kontra. L-Kummissjoni Ewropea mhijiex entità Eh, fejn kollox jiġi mill-Istat membri u jekk nagħtu lill kummissarju eh, seta ta' kastigi illi ma jirrispettawx il-valuri it-test qed jikser id-dritt tal-Istat membri illi eh, ikollhom sovranità fuq id-deċiżjonijiet li jixtiequ jagħmlu. Pereżempju jista' jkun hemm pajjiż li jiġi miċħud mill-fondi bħal pereżempju imħabba università li ġiet magħluqa jew forsi ma tridx tiftaħ il-frontiera l-miżerji tad-dinja. U nafu id-dottrina ta' sovranità limitata minn Brezhnev fl-Unjoni Sovjetika fejn l-Unjoni Ewropea tirriċikla dan il-konċett u għettija l-għamla ta' demokrazija u stat ta' dritt nittama illi jkollha l-istess destin tal-USSR għawelek viva s sovranità u demokrazija. Grazzi.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 Jina naħseb li verament għanna bżon dawn id dispozizjonijiet il-budget Ewropew għan bżon li kun effiċenti u regoli koll għandhom jġi rispettati. Jek stat membru ma jirrispettax il-regoli u valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea, per eżempju l-istat ta' dritt allura għandna n-intervjenu biex nħarsu il-flus tal-Ewropej. Il-proposti mir-rapportez ineħħu xift ftit mid dispożizzjoni li mhumiex ċari fil-proposta tal-Unjoni Ewropea ma naħseb li nistgħu ntejbuha iżjed. Għandna bżonn nagħtu tifsira eżatta ta' xi x'infissru b'diffiċenzi fl-istat ta' dritt. F'dak is-sens li jaffettwa l-budget tal-proporzjonalità tal-miżuri, proporzjonalità tas-sorzjonijiet, hija ħaġa li għandha bżonn tiġi stabbilita wkoll, għandha tkun proporzjonata għad-dannu li jkun eh, eh, sar għanna bżonn ukoll nispeċifikaw ehm, dispożizzjonijiet ċari għal beneficjarji aħħarin jekk ikun hemm sospensjoni ta' ħlas li wieħed jagħmel il-pagamenti kondizzjonali hija separati mill-artiklu 7 ta' trattat u nispera n-negozjati mal-Kunsill jippermettunna li nneħħu l-aħħar dispozizjoniet li mhux ċaċi ħalli jkun regolament adekwat. L-onorevoli Toma għal żewġ minuti. Grazie ħafna President, Sinjuri, Komissarju, Demokrazija hija prezzjuża wisq, ġojjel prezzjuż li ma nix nħalluha f'idejn il-gvern. Mem lebda demokrazija minn star ta' dritt kif naraw fil-preambulu tal- karta ta' eh, drittijiet fundamentali. L-Unjoni hija mibnija fuq id demokrazija u stat ta' dritt, jiġifieri hemm obbligu li wieħed jiggarantixxi dal-fenomenu. Ma dawn l-aħħar snin qed naraw f'sitwazzjoni eh, eh, iżjed iżjed laxka u qegħdin hemm perikli f'dawk li għandu xaqsam il-libertà ta' tal-mezzi ta' xandir, abbużi ta' dritti tal-bniedem, u qed naraw li daw il-każijiet qegħdin eh, jiżdiedu fl-Ewropa. <clears throat> Ma naħsib li l-ebda stat membru eh, ħażin allura urġenti jekk wieħed ikun jista' huwa urġenti jekk wieħed ikun jista' jagħti li nfusa l-għodda eh, għal nuqqasijiet li jeżistu u jkun jista jittratta ma dawl il-gvernijiet. Jien nixtaq nirringrazzja l-Kommissjoni għall-inizjattiva ma l-kollega id eh, Diar Zassabal u Sarbama ħalli ittrattaw din il-mekkanizmu ta' sanzjoni tal-budget ibbażata fuq il valur kif stabiliti fl-artiklu 2 biex ikunu jistaw jimlu fi eh, konnessjoni li kienet nieqsa, ħolqa li kienet liqas kif qal il sur Ottinger. Imma dana kollu għanda bżon insibu bażi legali fil- fil- fit trattati li jeżistu għax dak kienet ħaġa nieqsa kellna bżonn eh, nużaw il-budget biex namlu konnessjoni, bżon ikunu vigilanti, għanna bżon uqdu attenti, meta niġu għall-implementazzjoni ta' dan biex nizguraw li tikkastiga l-gvern, u gvernijiet, u mux il-beneficjari aħħarin tal-telefonja li jkunu studenti, per eżempju, u laboratorji, universitajiet, bdiewa jew raġuni li jisibu l infusum vitmi ta' zbalji li kun saru mill-gvernijiet, għax hekk qed tikkastika darbtej. Għandna wkoll attenti li niżguraw li dan huwa strument li ħajjiddefendi l-istat ta' dritt u ma jsirx għodda biex ikun hemm ġestjoni tal baġit jew l-immaġġjar tan-nuqqas tal-budget meta wieħed iżomm f'moħħu kemmu fqir il-budget. Nispera l-Kummissjon ma jkollix ta' taqax għal din it-tentazzjoni. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Kuxnik minuta. President Kommissarju, grazzi. Jien nixtieq ngħid l-rapporters stabbilixxu diversi kriterji fejn jagħtu tifsira l-effiċenzja fl-istat ta' dritt. Imma element ta' diskrezzjoni kbir wisq. Baqgħod wisq diskrezzjoni dwar pereżempju rapporti about eh, dwar sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja per pereżempju daw kif daw jistgħu jiġu interpretati. Jien Eh, pjuttost imħasseb li dawn jiġu użati biex jiblukkaw eh, finanzjar jekk eh, wieħed jikkonsidra li dispożizzjoni finanzjarji mhux qed jiġu rispettati adekwatament għandna eżempju ta' Franza li li eċċediet limitazzjonijiet tal-budget imma bi 3% ma ġietx sanzjonata. Hija ċar li għandek strumenti ġodda li jistaw jiġu eh, użati forma diskret għalek eh, jnaddu l-onorevoli għali. <clears throat> Grazie ħafna President, Komissarju Ettinger, biex nħarsu l budget u interessi finanzjari għanna bżon regolament li mux mekanizmu ta' sanzjonar biex ikunem ġestjoni finanzjarja adekwata il-valuri tal-Unjoni li jem pratiklu t-nejn eh, u l-funzjonament u kriterja ta' Copenhagen dwar ehm, subija, inklużi eh, dana jista eh, jaffettwa l-ġestjoni finanzjarja adekwata u ħarsin tal-interessi finanzjarja tal-Unjoni. Il-Kommissjoni għandha tistabilixxi panel ta' esperti biex li jkunu jistgħu jagħmlu valutazzjoni ta' kull sena dwar l-istat ta' dritt fil-pajjiżi kollha tal-istat tal-Unjoni. U l-Kommissjoni meta tieħu deċiżjoni għandha tieħu nota tal-opinjoni tagħhom. U mhux wieħed biex ma nriskjawx il-beneficjari għandu jkun hemm eh, miżuri addizzjonali. Il-Kommissjoni għandu jkoll tiżgura li kwalunkwa ammont li huwa dovut minn entitajiet tal-gvern u jew stati membri jiġu mħassa lill beneficjarju eh, eh, U karakteristika hija il parlament huwa fuq l-istess bażi għal kunsill fil-proċess ta' li jadatta u jew inkella ineħħi il-miżuri il-Kommissjoni sommetti il-proposta l-Parlament u l konsil biex titrasferixxi għal riserva budgetarja li kun jieħdu fis-seħ biss jekk l żewġ istituzzjonijiet ma l eh, lura. Grazzi. Naddu s onorevoli Viega għazal minuta u nofs. Grazzi ħafna l una eh, li wieħed irid huwa jikkondizjona eh, l-fondi sakemm ikun hemm biex jiżgur li jkun hemm stat ta' dritt. Imma aħna nistaqsu lil nafisnu li ma stat ta' dritt qed nitkellmu. Min jikkonsidra li hemm stat ta' dritt li huwa b'xi mod ieħor viġenti. Allora din l-Unjoni Ewropea li maċċettax ir-riżultat tar referendum fl-Irlanda, fil Franza, dak li huwa l-bini tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-Unjoni Ewropea ma taċċettax il-riżultat tal-referendum tal-Renju Unit meta qalu b'forma demokratika u ħielsa dwar il-ħruġ tagħhom l eh, unjoni Ewropea. Huwa l-Unjoni Ewropea li tad il kontijiet lill nies billi tuża politika ta' austerità Din hija tip ta' Ewropa li tippermetti li fl-Mediterrani imuru immutu eh, eluf ta' ta' rifugjati u tikkriminalizza dawk eh, dawk li provaw salvawhom. U dan dinja l-isla twila u memx kollox, juri kemm mhix kapaċi l-Unjoni Ewropea eh, jekk xi ħadd qiegħed fl ta' dritt jew le. nies għandhom ikunu kapaċi jiddeċidu huma ġejjini tagħhom u t-tip ta' żvilupp jridu. U midul ta' żvilupp li m'għandhomx ħaġa li tista' jikkondennaw l-Unjoni Ewropea. Aħna ma naċċettawx dan l-istrument. Grazzi. Voorzitter, vandaag spreken we over bescherming van de begroting van de Unie in geval van. President, illum għan nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea fil-kas ta' noqqasi ġeneralizzati fuq istat ta' drift stati membri. Kif hemm miktub fit-titolu, il-kwestjonijiet li rigwardaw finanzi, per eżempju dawk minn fuqa fil-Ungerija u l-Polonja, għalix ma jistodisfawx il- il- xewqa tal- <clears throat> unjoni Ewropea, dana huwa strumenti jistaw ikunu ta' dannu għall-Unjoni Ewropea, però rridu naraw solidarjetà fuq dak li għandu xasam taxxa. Allora se konna evalwazzjoni indipendenti minnaħat tal-Kummissjoni illi se se jkollha input minn l-istati membri u għacċar li dan huwa għal eh, Polonja u l-Ungerija. E, e, dawn huma pajjiżi wara dawn is-snin kollha ta' autoritarizmu eh, eh, minnaħa tal-komunisti eh, mux se jinbidlu millu malada. Schmidt. <coughs> Grazie, komissarja. Kollegi, jena inkwetata fuq kif e- qed niddiskutu. Għanna fatti ċari il-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea huma investimenti mhux rigal. U hekk aħna rridu niġildu kontra l-użu fraudolenti fl-istati membri, allora rridu nagħmlu xi ħaġa. pereżempju eżempju 80% tal-budget tal-Unjoni Ewropea illi kien 125 biljun ġi minn fuq mill-istati membri u allora u importanti li konna garanziji illi għandhom jittieħdu fil-kas ta' frodi. Il-pajizi bħal Polonja fl-2016 irċevew l-10.6 is-Slovakja 2.4, l-Ungerija 4.5, Repubblika Ċeka 3.6. Eh, Dawn il-pajizi għandhom bżonn jilħu il-livell tal-pajizi l-oħrajn. Allora din il-proposta tagħti lill-Kummissjoni jifrizaw il-finanzjamenti iwaqfuha jew eh, jisospenduha il-finanza eh, sakemm il-problema tkun irsolvuta. U importanti illi id-diskrezzjoni ta' Olaf eh, tiġi użata u importanti anki illi il-finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea u investiment u mhux regal u jekk il-pajis ma, ma, ma, ma jirrispettax il regoli allora il-konsegwenzi huma ċari. Grazie ħafna. Signora Kieng, <clears throat> grazie President. Kif nistaw nistaqsu l-ċittadini Ewropej nitolbom jirrispettaw il-prinċipju il valuri fit trattata fuq l-Unjoni Ewropea jekk kumbat dawk li ma jirrispettawx l-obbligi huma propju l-istati membri. U anki grazzi għall-eżempju ta' kultura maqsuma l-istat ta' dritt e, minnaħa tal-istituzzjonijiet, bekk nistaw anki nikkonsolidaw il-fiduċa ta' ċittadini u nistaw nigarantixxu l-effettività tal-politika tal-Unjoni Ewropea. U għal din ir-raġuni dawk in-noqqasijiet ġeneralizzati fuq l-istat ta' dritt fl-istati membri illi għandhom effett fu il-situazzjoni finanzjari tal-Unjoni Ewropea għanda tiġi miġilda eh, ħafna biex biex niproteġu il-finanzi tal-Unjoni Ewropea, ma anke niproteġu il-fiduċa tal-ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Aħna ma nifhimx x'inhuma ir-raġunijiet illi eh, hemm eh, fl-emendi biex innaqsu eh, biex inneħħu ċerti frażijiet mill-proposta. Mil Irridu aħna insaħħu l-valuri bħala proposta tal-leġittimità tal-proposta tal-proposta Ewropea bħala Ewropa li tipproteġġi u tiddefendi ċittadini. Grazzi, issa Sur Tomasic għal-minuta. Grazzi, President. L-Unjoni għanda interessi komuni u valuri komuni u nix bżonn ta' uh, pariri speċjali fuq kif nistgħu nużawhom daw. U għaveru illi il-valuri fundamentali huma subordinati, però l-interess m'għandux ikollu preċedenza iktar mill-valuri. Allora huwa raġunevoli illi l-istati membri illi ma jirrispettawx it-trattati m'għandhomx jużaw ir-risorsi finanzjari komuni tagħna. Però it-teorija u il-prassi huma differenti. Aħna rajna li kien hemm interpretazzjonijiet strambi tal-valuri fundamentali u anki fl-istati membri li għandhom vizjoni differenti. Eh, <clears throat> U tre illi sej eh, wasalna għal monolitizmu politiku, Pero eh, rridu nifmu x'inhuwa il mekanizmi illi suppost daw għandhom jaqdu. Jena m'inhiex se nivvota favur. Grazzi. Essa il-senjura Brua. Mela, Ma l-idea illi ħafna minn dawn il-MEPs euroxettiċi se jiġu hawnhekk minn ġunju lem, l-Unjoni Ewropea tipprova tkun iktar repressiva permezz ta' dan ir-regolament li għandu bħala għan jissospendi l-fondi fl-istati membri jiġu akkużati li kisru l-istat ta' dritt. U bl-approvazzjoni tagħkom il-Komissjoni se tkun tista' tneħħi eh, kull finanzjament li bħala kapriċċ, forsi ma biss tkun tixtieq ittihom il-fondi li dawn l-istati membri. U għalhekk ikun hemm sospensjoni tal-fondi Ewropej u dan ir rikat permanenti ma nistgħux naċċettaw. Huwa inammissibbli għax dawn il-fondi jiġu mill-kontribuzzjoni nazzjonali tal-istati membri u gvern Pollak, Ungeris, Taljan illi tant ma jintoġbux lill-Komissjoni ġew eletti mill-popli u għalhekk aħna nirrifjutaw kull tip ta' kondizzjonijiet meta jiġi kun hemm l-allokazzjoni tal-fondi Ewropej. Grazzi. Is-sur e Deutsch għal minuta u nofs. Kollegi. E, e, jider li jen fetiċizmu istituzjonali li ħassibni U l lan Principali tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha huwa li niżguraw li l-istat ta' dritt jeżisti. Kollegi, l-Unjoni Ewropea u l-istati membri tagħha għandhom jiffukaw fuq il-garanzija tal-libertà ta' ċittadini Ewropej u biex jagħmlu kull ma jistgħu biex jiżguraw li l-Ewropa tkun reġun għanja u jgarantixxu l-paċi, l-libertà u l-prosperità. Dina hija dak li l-istat ta' dritt jgħinna niksbu il-leġizlazzjoni, l-istituzzjonijiet, il regoli edin hemm propju għal dan lan. Naturalment hemm umbat fenomeni, ċerti fenomeni illi eh, eh, fil fattu ma riskjużi għall-istat ta' ta' dritt, però l-Unjoni Ewropea ma tistax tieħu deċiżjoni billi bihom dotta miżuri li jmorru kontra l-istat ta' dritt biex jipproteġġu l-istat ta' dritt. U il-proposta tal kommissjoni hija dajfa u se tiġi imdajfa iktar fil-Parlament u fil-fatt ma tajdinniex li muma il-regoli li qed jiġu applikati x'inhu l-mekkaniżmi preċiżi ta' din il-proċedura qabel ma jiġu adottati is-sanzjonijiet. Din il-proposta hija kontra l-istat ta' drittu ma nistax nappoġġawha. Grazzi. Is-sur Kon għal minuta. Grazzi President, Kommissarju, kollegi. Issa qed nitkellmu fuq l-istat ta' dritt għal darboħra. Għaliex? għalix hija sors ta' tħassib u aġitazzjoni għal persuni fl-Ewropa. Hemm nies fl-Unjoni Ewropea li jieħdu l-flus u jabbużaw il-valuri demokratiċi u jibqgħu jirċevu l-finanzi, allura għandu jkollna accountability u nefqa tal-fondi Ewropej. U jekk dana ma nagħmluhx se jkun hemm riskju ikbar ta' abużu u ta' frodi. Allora rridu niskuraw illi il-persuni jiġu jiġu kastigati mux l-istudenti il-bdewa imma ħna għat tolbu sanzjonijiet għal dawk il-persuni li għedin jamlu eh, pjanifikazzjoni fiskali aggressiva u frodi għax dawn huma flus li għandhom imorru li niskejjeru l-ospitarijiet Aħna rridu niproteġġu il-valuri demokratiċi flimkien. Grazzi. Vajden Holzer għal-minuta. Grazzi, President. Il-budget komuni hija sinsla tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt tesprimi il-prinċipju ta' solidarjetà ora l-Istati membri għandu jkondhom responsabilità il-flus li jirċevu naturalment huwa uh, ftit u allora l-użu ta' dan il-flus għandu jirrispettaw ċerti kriterji. Dawk li ma jirrispettaw ir-regoli komuni ma jistawx jistennew illi jirċevu eh, il-ħlasijiet. Għax bekk nkunu qegħdin eh, nafġu l-prinċipju ta' solidarieta. L-istat ta' drittu għaf prinċipju fundamentali tal-istat tal-Unjoni Ewropea L-istati membri huma obbligati jiżguraw li jkun hemm kontroll indipendenti tal-istat tad dritt u l-istati membri jridu jgarantixxu uħda e kemm abbużu jridu ikun hemm possibilità li wieħed jirreaġixxi u għalhekk aħna nappoġġjaw din il-mekkaniżmu u ningrazzjaw il-Kummissjoni tal-inizjattiva li hija importanti ħafna u importanti anki li jkun hemm eh, implikazzjoni qawwija mingħajr tal-Parlament Ewropew għax dina hija waħda mill-prerogativi tagħna il-budget. il budget l-autorità tal-budget, fl-operazzjoni tal-budget. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna mela mmorru ma' sessjoni ta' kaċ zijaj naċċettajt ħames tal-bit u il ilkoll. Issa l-Onorevoli Schrojdova għal-minuta jkjoġbuk. Grazzi ħafna tal tajtni l-kelma, President, eżis kollegi. Nista' nara illi hemm xi kelliema illi qed jibżgħu mill-abbuż ta' din dan ir-regolament kif qed jiġi propost iva hemm xi Prim Ministri li jabbużaw mill-poter tagħhom, il-pożizzjoni tagħhom u riskju bħal dan jeżisti anke fuq livell Ewropew imma naħseb illi l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea bżonn jiġu protetti fuq livell tal-istat, ġifieri fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. U jekk jeżisti l-abbuż, hemm bżonn illi jkollna lodot f'idejna, strumenti f'idejna biex nagħmlu tajja pas-sitwazzjoni biex insowwu s-sitwazzjoni. Għal darba darbtejn votajna fuq l-artiklu 7 u qatt ma votajt favur għax polċi stigma fuq gvern. U nistgħu naraw ukoll li dan l-istrument mhux biżżejjed biex inħarsu l-budget komunitarju u l-istat tad dritt. Għandna bżonn ta' mekkaniżmu tad difiża imtejjeb. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Ġoanna, grazzi ħafna, President. Esis kollegi, jiena rajt bir-reqqa ħafna dan ir-rapport li fakkarna eh, fil-ktib ta' George Orwell. L-Unjoni Ewropea Kull jum qed isir isa eh, razzett bħal fil-ktieb ta' Orwell hemm ċerti eh, stati membri li huma aktar ugwali minn oħrajn. Dan ir-rapport nitkellmu ħafna fuq il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni imma sa fejna fien hemm żewġ stati membri biss tal-Unjoni Ewropea fejn dan il-mekkaniżmu japplika ruħu sur kummissarju, sur president, jekk tridu illi għada nivvotaw favur dan ir-rapport qabel il-istati membri kollha hemm bżonn ikollhom dan ikollhom dan il-mekkaniżmu ta' għax jekk le mhux se jkun hemm ugwaljanza bejn istati membri, il-protezzjoni tal-interess tal-istati membri hija ħaġa tajba imma l proċedura tħassibni. Min se jkun dak illi jiġġudika d il demokrazija fl-Unjoni Ewropea? Min se jkun dan il-kelb skont il-ktib? U għalhekk naħseb hemm dawk li jixtuq jibbeżawna illi se nibqgħu bil-bwiet vojta. Ħanati eżempju. Qegħdin ngħidu illi l-Kummissjoni hemm bżonn tidentifika in-nuqqasijiet ġeneralizzati għabbażi ta' sorsi kollha disponibbli. Eżatt, xidu nfissru bħal dawn sorsi rilevanti il-medja, l-NGOs, il-kollegi, il medja l ngos il kollegi il l ngos il kollegi ta' pajjiżi oħra. Ma President hemm bżonn inkunu attenti ħafna meta nivvotaw fuq affarijiet bħal dawn. Grazzi ħafna. Issa jekk joġobkom però żommu għal ħin allokat biex hekk kulħadd ikun jista' jieħu l-kelma. Issa l-Onorevoli Marja Salminuta. Grazzi ħafna President. L-artiklu 7 iħares stat ta' dritt u l-valuri tal-Unjoni Ewropea imma l-artiklu 7 huwa fil-qafas ta' trattat innifsu ġifiri fi kliem ieħor l-implementazzjoni tal-artiklu 7 hemm bżonn tirrispetta wkoll is-setat tal-Unjoni Ewropea u għalhekk l-artiklu 7 se jaħdem biss meta l-Unjoni Ewropea kollha ċerta setat ovvjament għandna nixtiequ niġġieldu kontra każijiet ta' frodi u nuqqasijiet ma dan ma jfissirx li għandna bżonn nisfruttaw l-artiklu 7 u nużawh bħala strument politiku biex inħawdu eh, u ndaħlu f'kwistjonijiet interni tal-Istat Membri għax jekk le konna politika neokolonjalista. Hemm bżonn nżommu f'moħħna wkoll meta t trojka għamlet dak li għamlet aħna ġejna qdim il-Parlament Ewropew u kontajnija imma ħadd ma ħa miżuri anki jekk qed imorru kontra l-istat tad dritt għal għaluna għalli anki jekk l-istat tad dritt kien kontra il dittijiet tal-bniedem kien leġitma u għalhekk għandna bżonn nkunu attenti ħafna ġewwa għall implementazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Maletic għal minuta. Grazzi ħafna, President il-protezzjoni tad drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità umana, l-valuri tagħna tal-istat ta' dritt m'għandix alternattiva u ma nistax naqbel ma' stqarrija li din hija kwistjoni ta' interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea tal-Baġit tiegħu. Din hija kwistjoni ta' protezzjoni tagħna lkoll. Il-miżuri li nieħdu ma jistgħux ikunu marbutin mal-fondi użati minn membri individwalment għax dan ikun ifisser illi fil każ ta' ksur u f'każijiet ta' nuqqas ta' funzjonijiet tal-sistema tal-ġustizzja se jkun hemm kastigi lejn pajjiżi li forsi għandhom bżonn ta' iktar fondi u se jkollna inqas sanzjonijiet f'pajjiżi fejn forsi jkun hemm inqas fondi. U għalhekk anki jekk għamilna titjib sostanzjali għal dak li hija l-proposta, għandna bżonn nagħmlu titjib addizzjonali biex hekk niżguraw illi jkun hemm applikazzjoni uniformi fl-istati membri kollha irrispettivament mill-fondi. Grazzi ħafna is-Sur Pop. Sur Papa għandek il-kelma. Grazzi ħafna President. Sinjuri preżenti l-budget tal-Unjoni Ewropea u estremament importanti għaċ-ċittadini kollha tal-Istati membri għax il-budget jappoġġja eh, żvilupp soċjoekonomiku fl-Istati membri jiena ġej minn pajjiż fejn il-fondi Ewropej għenu għad tkabbir ekonomiku. Ħolqu impjiegi, waslu ah, l-infrastruttura dejjem aħjar u sistema eh, eh, tas-saħħa allura il-flus tal-budget jridu jintefqu bl-aħjar mod possibbli. Għandna bżonn l-istituzzjoni li monitorjaw il-fondi Ewropej. Il-budget Ewropej jiġi verifikat mill-istituzzjoni tagħna imma jiġu bi kriterji politiċi u sanzjonijiet li huma <laughs> xi ħaġa dubjuża. Iridu nevitaw sitwazzjoni fejn pajjiż tista' tkun vittma ta' xi logħba politika. jekk ma nħallsux fondi Ewropej jridu nkunu ċerti li jkunu jkun hemm kriterji ndaqs ġusti eccetera. Grazzi. Spiċċajna l-kex DI, issa fissem il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju għet jingerandu l-kelma. Kummissarju. Sur President, Sinjuri Presenti, Konna attenti ħafna nisimgħu x'kelkom xtajdulna. Għadna fil-proċess li nevaluaw kif ida l-proċess idu nkunu li se jiġi żviluppat bl-aħjar mod possibbli bħala proposta irridu nitlu fil-proċess rajna minn ħafna kelliema jitkellmu li hemm preparazzjoni biex insegwu l-proposta tal-Kummissjoni u nibdlu xi punti. Naħseb dan irid isir ċar li jekk qed inħarsu lejn l-istat ta' dritt tal-istati membri, allura jekk inti tħarsa li proċedura fuq livell Ewropew dawn jridu jkunu suġġetti wkoll għall-istat ta' dritt m'għandhomx ikun hemm Eh, kwistjonijiet imparzjali li jiġu suspettata għalhekk għandna fil kummissjoni eh, diskutejna kif aħna se naħdmu, kif aħna se naslu għal oġġettività rridu nkunu żguri li l-informazzjoni kollha ġejjin minn partijiet terzi u mill-qrati għandhom jiġu konsidrati biex ninformaw il-proposta tagħna, biex nisimgħu lill istati membri u tħassib tagħhom, nagħtuhom opportunità biex jippreżentaw l-opinjoni tagħhom u l-Kummissjoni mhix se tkun waħedha responsabbli għandek il-Kunsill u l-Parlament li jkollhom ruolijiet importanti. Il-Kunsill jista' jaqbad ma' proposti mill-Kummissjoni u jirrifjutuhom. U l-kwistjonijiet deċiżivi li pajjiż jkun akkużat irid ikun ġudizzjabbli. Jekk l-istat membru konċernat jaħseb li ma ġiex it-trattat tajjeb jista' jtella il-Kummissjoni l-qorti da biex niġġeneraw il-ċjarezza għal snin li ġejjin, żgur li se jkun hemm xi każistika biex turi id-direzzjoni ta' dak kollu. Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom, grazzi ħafna u nħares il qudiem kooperazzjoni fil-futur qarib ma' Kunsill u Parlament. Grazzi ħafna lilek. U issa ngħaddu għar rapporters is-Sinjura Elder Katzbad Garzabal Rubjal. Għazzex minuti, grazzi ħafna, President, malajr malajr. Ħanala, għax kienet ġurnata twila. U għad baqa dibattiti, imma naqbel sew ma dak li għadu kif intqal. Kont attenta nisma dibattitu qed nifhem sew it-tħassib li sa li tqajjem mill-kelliema differenti. Jiena żgur li sur Salvama u jien e, impenjati biex inkomplu naħdmu f'dan rapport u biex naħdmu għal ftehim mal-Presidenza Rumena. Allura nixtieq biss nieħu vantaġġi tal-ftit minuti li baqali biex minn qalbi nirringrazzja Sul Gvard Zamar għall kooperazzjoni tajba tiegħu aħna konna bdejna fuq pożizzjonijiet pjuttost xi ftit differenti, ma naħseb innexxielna naslu għal rapport tajjeb. Grazzi lilek għar rapport u grazzi wkoll lin negozjaturi mill-gruppi politiċi u l-personal tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget insellem ix-xogħol jebes tal-Kummissjoni u tal-Kummissarju Oettinger u tas-servizz tagħhom nittama biss li dak li aħna dak li negozjajna fl l-aħħar xhur iwas jiġi aċċettat fil-vot f'dil l-awla għada u nkun f'pożizzjoni li nimxu l-qoddim għan negozjati mal-presidenza romena biex konna testaħjar. Grazzi. Grazzi. Is-sur Sarvania għal żewġ minuti. Grazzi lil kulħadd tal-interventi ta' komina kontattent attent ħafna nisma' ovvjament, nixtieq ħammur forni daqxejn mhux tas-soltu l-ewwel nirringrazzja Dil dawk li qalu l-aħħar kelmiet u il-kummissarju u lill oħrajn li ħatmu fuq dan ix-xedu rapportez u speċjalment is-segretarjat u l-personal tagħhom u n-nies tajbin ħafna li hemm fih dan il-Kumitat tal budget Imma u mhux l-aħħar imma ta' qabila. Di ta' qabil l-aħħar hija din. Jien speċjalment nixtieq nirringrazzja dawk in-nies li kienu kostruttivi. Forsi ma qablux perfettament mal-proposta tal-aħħar rapport, imma kienu kostruttivi, kelli xi riservi jiena, xi idea, xi ideat fuq it tradu kelli ġejjin. Issa l-aħħar ħaġa rrid ngħid estremament jiddispjaċini. Għaliex jiddispjaċini? Jiddispjaċini li dan l-mod kif taħdem il-politika. Aħna smajna ħafna nies, folla nies illi kienu verament diżonesti. fil parti l bira kienu qed jitkellmu mal ikellmu lill-udjenzi nazzjonali tagħhom. U f'dawn l-aħħar sentej u nofs, uħna konni din naraw il-farza traġika tal-konsegwenzi tal-ikbar konsegwenzi koroħ li l-politika jista' jkollha għal nazzjon kbir u għall unjoni Ewropea kollha kemm hi. u intom tafu sew fuq x'qed nitkellem jien. U sfortunatament din hi l politika xi kultant. Mela eh, b'mod ġenwin qiegħed eh, nipprova naħdmu għall Ewropa aħjar. Grazzi ħafna. Grazzi. Bekka laqna id-dibattitu. U l-vot ħajsir għada. U dan iwassalna l-punt li jmiss fuq l-agenda, jiġifieri r rapport ta' Sur Gold fuq l-istabilment tal-programm fiskali sal-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni. Il-kelma tmur għal erba' minuti lil Scott Cato rapporter. Aziz President, Komissarju Ettinger, kollegi preżenti, iġieda kollha evitar ta' evażjoni ta' taxxa u rejati kon e, finanzjari ma jistgħux e, jiġu faċċati minn l-Istat membru għalih. Għax dan di da kollu għandu natura transkonfinali. Sfortunatament fil-Kunsill gvernijiet tal-Unjoni Ewropea kienu qegħdin iwaqfu fajz eh, importanti ħafna kienu jassigura kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Minn trasparenza ta' taxxa eh, fir-rapportar eh, kull sata għalih, għal taxxa Digitali il-bira il-Kummissjoni prezentat il-proposti biex jiblu minn unanimità għal maġġoranza kwalifikata u tagħti il dal-Parlament setat eh, koleġislattivi f'dawn kwistjoni ta' taxxa. Naħseb li l-Kummissjoni għażlet eh, l-istrument ħażin għal dan u se jfalli bil-klausola ta' passarelli titlob eh, li titlob unanimità flok ma jużaw l-artiklu 1 sitta imma mhux l-istati membri li huma responsabbli